dibattitu eh, bl-opinjonijiet biex ikonna eh, nimxu l-qoddim bil-plenarja. Il-President interrompi li l-kellim. Nista' ngħid li rċevejt proposta ta' rezoluzzjoni għal konklużjoni ta' diskussjoni, diskussjoni magħluqa u l-votazzjoni ser issir għada fil-11 nofs. Mela issa fuq l-agenda għanna id dikjerazzjoniet tal-Kunsil u tal-Kommissjoni fuq il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea għal Montenegro. Mela fissam il-Kunsil nista' nagħti l-kelma lis-Segretarju tal-Istat is-Sur Gjor jekk Grazzi ħafna, Signora President. Eżis, Kummissarju, membri onorevoli. Għada se tkunu qed taddotaw riżoluzzjoni fuq il-proċess ta' integrazzjoni għal Montenegro. U jina nemmen il l-Parlament Ewropew għandu rwol importanti hawnhekk. Fil-lat ta' appoċ f'dan il-proċess kollu u nemmen li għandkom rwol importanti wkoll biex nassiguraw il l-opinjoni pubblika Eh, tal-Istati membri tista' tintreba għal aktar tkabbir. U nemmen li din ir rezoluzzjoni turi jew tirrefletti din ir-responsabilità. Il-Kunsill ovvjament u impenjat ukoll f'dan il-proċess u l-Kunsill Ewropew fl-14 ta' Deċembru tal-2010 adotta l-konklużjonijiet tiegħu u naffirmaw il-fatt illi l-UE tappoġġa bisħieħ it-tkabbir u aktar tkabbir anzi li għandu jittieħed ta' bażi ta' prinċipi li diġà japplikaw fi stati membri u nistgħu nkomplu b'dan il-proċess u l-Presidenza Ungeriża tappoġġa dan il-proċess ukoll. Nixtieq nirringrazzjakom għax xogħol siwi ta' sew li sar fuq dan is-suġġett kif ukoll eh, din rezoluzzjoni eċċellenti li tista' tikkontribwixxi Eh, sabiex niksbu eh, l-kwistjonijiet li diġa qed isiru ehm, f'Montenegro dan huwa part integrali ta' l-integrazzjoni u tkabbir. Fil-passat diġa tkellimnu għadur il-fat li fil-Montenegro għanna reġim stabli u uh, opinjoni miftuħa għal Unjoni Ewropea u appoċ ġenerali uh, favur l-Unjoni Ewropea, kemm il pubbliku kemm mill-gvern. Allura, um, xej ta' tensjoni bejn gruppi etniċi differenti u dan wassal ukoll problemi fi stabilizzazzjoni wkoll fil-Balkani. Iżda f'dawn l-aħħar snin intlaħaq ħafna mod partikolari kien hemm ftehim eh, differenti fejn issa il-pajjiż għandu stat ta' kandidat allura dan juri illi et nimxu lejn l-accessjoni jew adeżjoni tal-Montenegro mal-Unjoni Ewropea u nemmen li rridu eh, nirringrazzjaw għal dawn il-passi il-qoddim li saru. U grazzi għal dawn ir-riżultati nemmen li nistaw namlu pass ieħor lejn il-proċess ta' eh, tal-pajjiż u noħol u jew noħorġu baktar eh, aspettazzjonijiet minn ħatana. Allura delegazzjonijiet differenti fuq il kwistjoni qed jiltaqgħu kuljum biex eh, jieħdu ħsieb u jindirizzaw daw il-kwistjonijiet differenti b'mod partikolari dwar il pjanta azzjoni li l-gvern ta' Montenegro adotta bħala risposta mill-rekomandazzjonijiet li tħejjew mill-Kummissjoni Ewropea u nilqgħu wkoll il-xogħol li sar hawnhekk fejn il-gvern kienet eh, jimplementa u eh, jindirizza ħafna konsultazzjonijiet u nixtieq nirreferi għal uħut mill-prioritajiet ewlenin f'ċerta setturi fejn aktar progress huwa neċessarju. Il-Kummissjoni fil-rapport eh, tal-2010 qal li jridu nassiguraw illi kapacitajiet differenti jridu eh, jiġu eh, aktar mifruxa, iżda fl-istess ħin leġizlazzjoni għal għanijiet ta' elezzjonijiet eh, rrit ikun hemm ir riformi hemmhekk u l-libertà tal-medja għandha tiġi eh, aktar liberata eh, u l-istatus legali ta' ċittadini rrid jiġi iċċarat aktar u madana kollu wkoll fil-din il-ġdida kontra l-korruzzjoni u kriminalità organizzata għal dorbaħra hija priorità ewlenija din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna għal Montenegro fil-futur. Allura dal-proċess ta' stabilizzazzjoni biex eh, ikompli u eh, kun jista' jibda l-negozjati ta' adeżjoni huwa vitali li l-progress isir f'Montenegro u ikun hemm aktar sforzi. Huwa vitali wkoll li l-Montenegro tilħaq l-obbligi u jintlaħu riżultati speċifiċi fiħdan il-pajjiż stess. Signuri, il-Montenegro wkoll kellu ħafna xaqsam mal-integrazzjoni eh, bejn il-pajjiżi fil-viċin fil-kooperazzjoni reġjonali u relazzjoni tajbin b'mod partikolari fil-pajjiżi ġirin. Huwa importanti wkoll li naraw li għalissa dan għaddej fil-proċess ukoll eh, ta' subija mal-Europa ta' xlok. Rigward il-forum parlamentari u l-bazi parlamentari għonek edha propju f'Montenegro naħseb li aħna mixin il-qoddim eh, mod eżemplari, mod eżemplari. U nishti nifraħ l-rapporter għax xol li sar, u daw kolla illi kienu involuti propju biex jitħejja dan id-dokument. U nixtieq ninkoraġġixxu wkoll Montenegro l-istituzzjonijiet tal-Montenegro biex ikomplu riformi u jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex jilħqu l-aspettazzjonijiet taċ ċittadini tiegħu. Grazzi. Grazie, la parola al commissario Fiule. Grazzi sa nati l-kelma lill-Kummissarju Fiule. President, honor... Signora President, membri onorevoli, u għonur għalija biex nindirizza l-Parlament Ewropew fuq il-proċess ta' integrazzjoni ta' Montenegro. U permettu li nibda minn fej spiċċat il-Presidenza. Nifraħ li rapporter għal Montenegro, il sor Charles Tanak, għal rapport tijaw. U nirringrazzja l-membri kollha li kontribwew għal dan il-rapport. Il-Parlament għandu rwol ewlieni f'dan il-proċess nemmen il-ja mm, fil-qalba eh, ta' dan kollu u flimkien nistgħu nilħu aktar. Rridu nilħu aktar eh, nimxu aktar l-qoddim u fil-fatt il-passi kienu tassew eh, tajbin. Knem konsens politiku l-pajis għamel progress importanti mod partikolari fil-qafas eh, legali u ġudizzjarju. Daħal bimpens jieħu kol għal kooperazzjoni reġjonali rekord qawwi ta' riformi strutturali għawin u progress fil bicċa kbira tal-setturi tal-aki. Il-deċiżjoni tal-Kunsill eh, biex jinata status ta' eh, pajis kandidata kif jara l-adeżjoni huwa sinjal tajjeb li konferma l-kredibilità tal-politika ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Il-pajis daħal fi stadju importanti. Stat ta' status ta' kandidat huwa importanti ħafna għal Montenegro. Riżultati eh, viżibbli huma bżonjużi ħafna għal Montenegro sabiex ikun jista' jimxi għal pass li jmiss tal-integrazzjoni Ewropea. Jina konfidenti li l-Parlament Ewropew se jibat il-messaġġ tajjeb lil Montenegro u jaraf il-kizbiet tal-passat u l-aspettazzjonijiet għawija eh, li eh, se nkunu mixin lejn proċess aktar qawwi u insegu il-passi il eh, propju ta' Montenegro. Tkellimt ma' Sur Jucic, u aħna sensegu b'determinazzjoni qawwija biex nilqaw il-prioritajiet ewlenin eh, fl-opinjoni tal-Kummissjoni u huma tassew eh, ta' inkoraġġament fi 17 ta' frar wara konsultazzjoni pubblika ma' soċjetà ċivili u eh, dialogu mal-servizzi tal-Kunsill Eh, ġi adottat pjantazzjoni biex jiġu indirizzati il prioritajiet Huwa kruċjali issa biex niffukaw fuq l-implementazzjoni u nistabilixxu track record b'saħħtu. Sur President, onorevoli membri, il-prioritajiet li tħejjew ah, fil-pjantazzjoni huma sinifikanti iżda huma wkoll xi ħaġa li nistgħu eh, niksbu tkabbir preċedenti wera l-importanza li jindirizzaw l-aspetti eh, ewlenin u kwistjonijiet oħra f'dan il-proċess ta' adeżjoni. F'Montenegro rridu nindirizzaw ukoll l-amministrazzjoni pubblika eh, tisħiħ tal-indipendenza tal-affas ġudizzjarju l-ġlida kontra l-korruzzjoni u kontra l-kriminalità organizzata. Illi aktar tard se tissigura negozjati aktar tajbin u adeżjoni mal-Unjoni Ewropea. Il-Montenegro rrit tejjeb il-qafas elettorali tiegħu skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-OEC Oder u il-Kummissjoni. tal-OECD. Il-kompjaċenza mal-standards tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' drittijiet tal bnidem huma importanti b'mod partikolari fil-libertà tal-opinjoni u eh, sigurtà tas-soċjetà ċivili hemm aktar impenji, għandna bżonn aktar impenji biex mm, nindirizzaw eh, l-ugwaljanza eh, bejn is-sessi u fil-gruppi vulnerabli. Mod partikolari rridu nindrizzaw persuni eh, illi li huma spostati. U rridu nindirizzaw kwistjonijiet oħra fejn Montenegro rrid issaħħa il-kapaċità amministrattiva tiegħu u ttejjeb eh, is-servizzi tagħha eh, f'numru ta' setturi f'taleki tal-Unjoni Ewropea. aħna għanna naġġixxu b'mod responsabbli skont dak li hemm u l-kredibilità tal-politika ta' tkabbir tagħna hija bbażata fuq il-pajjiżi eh, u r-rispett tal-kondizzjonalità lejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea tirrispetta l-impenji tagħha lejn il-pajjiżi eh, illi rridu jissieħbu. U fl interess tagħna l-koll biex nassiguraw li l-progress tal-Montenegro, l-adeżjoni tal-Montenegro huwa bbażat fuq kisbiet tajbin u riżultati konkreti. L-andament tal-Montenegro se jiġi assessjat din is-sena fil-pakket ta' tkabbir f'Ottubru tal-2000 u 11 u rizna assiguraw il Montenegro laħa il-livelli adattati ta' kompjaċenza mod partikolari il seba prioritajiet ewlenin li tħejjew fl-opinjoni jekk biex naraw jekk tkunx f'pożizzjoni biex tiftaħ in-negozjati għas ħubija. Grazzi. Grazie Kommissario. Ora la parola agli oratori a nome dei gruppi politici. Mela issa fissem il-gruppi politiċi nibdew fissem il-ICR. Nagħti l-kelma lis sur Tanok għal żewġ minuti u nofs. Sur komissarju, jina eh, mort nżur il-Montenegro darbtej daw l-axħar xur u kont bħala xedaw rapporter hemmhekk. U fl-opinjoni tiegħi il-proċess li sar f'dan il-pajjiż għal kandidat, eventwalment issa kandidat, u jina kont impressjonat bl-impen tal-gvern ta' Montenegro li qed jaħdem tassew ħafna żgħar kemm kien żgħar il-progress. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Ministru Djukanovic ukoll u l-Ministru eh, Luxe li kienu prammatiċi ħafna iżda fl-istess ħin eh, immirati lejn l-approċ tagħhom biex eh, waslu il-pajjiż tagħhom għall-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea. Issa il-Montenegro jiddilħaq eh, l-iskopijiet, l-aspettativi tal-Unjoni Ewropea. U jina nenfasizza mod partikolari l-kwistjoni ta' kriminalità organizzata li jilħaq eh, livelli eh, li hemm progress propju fihom. Eh, saru kol pjantazzjoni li eh, għandu jirrispondi għal dawn il-kwistjonijiet u Montenegro u għalles biex jinnegozja eh, l-adezjoni tiegħu bħala kandidat futur. U għalek il-Kummissjoni qed Eh, tiddiskuti propju din il-kwistjoni eh, bejn il-ftuħ ta' negozjati eh, u l-adeżjoni. Din miex ġustifikazzjoni bħal ma kif nara il-kwistjoni. Iżda miex xi ħaġa bħal pajjiżi fil-viċin bħal Maċedonja eh, li qed jiġġieldu ħafna biex jidħlu propju mal-Unjoni Ewropea. Issa din hija xi ħaġa frustranti għal Montenegro. Nisperaw li dan mhux se jdajjef l-impenn ta' Montenegro lejn pass biex għall-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan eh, għandu eh, jimxi purament fuq e, riżultati u e, dak il-kizbiet li intlaqu mill-Montenegro. Montenegro huwa pajjiż żgħir, pajjiż sabiħ ħafna li għandu stabilità ekonomika u eh, dik soċjali, għandu ftit problemi etniċi bħal uħut uh, mill-pajjiżi ġirien tiegħu għandu daqsxejn ta' ehm, Eh, inkwiet eh, fil-frontiera mal-Kroazja iżda dan għandu jissolva mill-orti tal-ġustizja u qed jiġilet kontra l-kriminalità organizzata. Għandu l-euro minar ma jkun fl-Unjoni Ewropea u l-ekonomija tiegħu tibqa' mhux diversifikata u jiffoka purament fuq il-turizmu eh, apparti settur ieħor żgħir u kol forsi servizzi finanzjari li għandhom iġu indirizzati jemmek. Iżda dan huwa eh, dinja storja tajba ħafna propju nistaw ngħidu għal Balkani. Grazzi. Grazie per eh, il gruppo del Partito Popolare Europeo. Isem li Pippi natu l-kelma li sinjura Ibra Zagic għazzewx minuti kieġbok. Grazie ħafna, Sir President. Bħal Shadow Rapporteur għal-PPE jena nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Tana kal-kooperazzjoni u għal-rapport bilanċatu tajjeb ħafna. Nishtiq u koll nikoraġiċi l-kollegi biex jgħatu l-appoċ taħħom lil dan il-rapport għada. Nishtiq nisħaq illi jena pozittiva fil-gwart tal- uh, tad-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew f'Diċembru li għadda biex eh, il-Montenegro jieħu l-istatus ta' kandidat. Iżda għandi nisħa għal darba oħra li għandna bżonn niftakru l-anijiet fil tal-sħubija għal Montenegro. Montenegro mill-indipendenza mxiet meċa l-qoddim. Smajna mill-Kunsill illum illi Montenegro huwa konsidrat bħala suċċess u naħseb li ħasra illi għadna maħni qed niftħu eh, negozjati bħal surtana kiena naħseb li l-Komissjoni għandha taħdem kemm jisir malajr biex tiftaħ il-negozjati u tifissa data biex eh, ikun hemm il-negozjati ma' Montenegro. U ċar li l-proċess isħiħ għandu jitkompla speċjalment fil-ġudikatura u biex jitneħħu il-konflitti ta' interessi fl-amministrazzjoni pubblika. Il-prioritajiet tal il tal-Kommissjoni għandhom għandhom eh, jiġu segwiti. Iżda kien hemm xi riformi pożittivi sissa u naħseb li għandna nkunu kundenti b'dan. Għanna l-ambasċatur ta' Montenegro hawnhekk fil-plenarja magħna u jiena qed nistenna ħerqana għal biex natu għal l ambasċatur iżda anki l-popolazzjoni ta' Montenegro stess hawnhekk f'din il-kamra. Grazzi. Grazzi sal-Flisan Soċjalisti surfem għal minuta si kjoġbok. Grazzi, President, kollegi u anki l-Sur Tanok għal kooperazzjoni kostruttiva Aħna kontenti li l-Montenegro jista jibda jissa jimxil qoddim li jisħobija il-Komissjoni għanda tibda il-negozjati kemm jista' jkun malar. Ovvjament Montenegro għandu iwettaq iwetta il-punti ta' referenza tal-Unjoni Ewropea jista' forsi fil-ġejjin il-Jugoslavja ta' qabel sħiħ jista' jidħol fil-Unjoni Ewropea. Il-Montenegro għandu juri kif eh, il-pajjiżi l-oħrajn għandhom jiexu l-qoddim biex jilħu jisobija Montenegro huwa pajjiż żgħir u valut bisħef fil-kooperazzjoni reġjonali għandu um, um, relazzjoni tajbim mal-viċinanza. Iżda għad um, Oqsma fejn hemm riformi fejn hemm bżonn ta' riforma sħiħa s-sistema eh, ġudizzjarja biex ikollhom stat ta' dritt Is-sitwazzjoni aħjar iżda għatem il-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, ġudikatura għandha ħafna bżonn ħafna bżonn ta' ħafna appoġġ għandna niżguraw li l-Montenegro ehm, itejjeb is-sitwazzjoni tan-nisa u anki l-drittijiet fundamentali għall-impjegati u tiżviluppa wkoll is-soċjetà ċivili. M'għandniex eh, ninsaw li dawn huma deċiżivi fir-rigward tan-negozjati għall-Unjoni Ewropea allura nagħti merpal kemm jista' jkun malajr għall-membru għal Montenegro hawnhekk ftit kamra. Grazzi, grazzi, jgħid il-President issa fisem il-liberali survajgal għal minuta u nofs jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja Sur Tanok għal rapport eh, u għal kooperazzjoni tajba fl-abbozz tiegħu jekk nixtiequ nżommu id-determinazzjoni tagħna biex inkomplu fil-rigward ta' riforma ta' Montenegro u nixtiequ niżguraw li dawn il-pajjiżi kollha isiru membri għanna nizguraw kontinuità fil-passi li mistu għal dawn il-pajizi kollha il-Turkija u anki l-oħrajn għal Montenegro kien importanti li kollom l-istatus ta' kandidat iżda issa għandna jkollna negozjati. Il-gvern ta' Montenegro għandu jaħdem ħafna għandu um, jitjieb il-kapacità amministrativa um, ehm, u jiġilet kontra l-korruzzjoni. U dana jista għandu jwassal għal riżultati fil-gwar ta' konvenzjonijiet tan-nies li jinsabu ħatja għandna ikonna l-ugwaljanza bejn il-sessi emmek għandna niżguraw il-rispett tal minoranzi kollha u għan-nies kollha u dawn għandhom jiġu jitlu fis-seħħ ukoll. L-NGOs għandhom jingħataw pożizzjoni viżibbli f'din is-soċjetà wkoll. Sur Kummissarju, nixtieq um, Kellem dwar xewqa li jiena smajt dwarha meta jiena kont eh, f'Montenegro eh, mill-politiċi hemmhekk ir-relazzjoni tal-relazzjonijiet ta' Montenegro jiġu żviluppati mingħajr il-parteċipazzjoni tas-Serbja. Din hija lezzjoni li aħna tallimna fil-passat mar dana kien ta' dannu u mandu xieġa jsir. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-ħodor, Signora Luna ċekka l-minuta u nofsi kjoġbog, grazie ħafna, Sur President. Sur Kommissarju, kollegi, nishti u kon ringrazzja kollega Sur Tanok għal-rapport tajjeb u bilanċat, jena kontenta li sibna konsessa unek li dispjaċina li eh, Montenegro kien kandidat mal-pajizi mal, eh, mal għal-kandidatura jena u kon illi jibdaw il-negozjati u ma jkunx hemm minn wis jiena smajt mill-Presidenza Ungheriża li huma jappoġġaw bisħieħ ehm, din il-kandidatura Montenegro kiseb ħafna f'dan l-aħħar snin iżda għatem ħafna oqsma ta' tħassib il-ġlida kontra diskriminazzjoni, il-korruzzjoni u l-ugwaljanza. Fil-ġlida kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata ehm, jiena kontenta li aħna qed nisqu mill-awtoritajiet tal-istati li ma jagħmlux pressjoni fuq l-NGOs u l-organizzazzjoni ċivili li jagħmlu stħarriġ fuq dawn il-każijiet dawn għandhom ikollhom kull libertà biex jagħmlu x-xogħol tagħhom u jappoġġjaw l-istat biex l-istat eh, ma jkollux korruzzjoni fih u biex ma jkunx hemm il-kriminalità organizzata. Aspetti ħorruwa il l-kontra diskriminazzjoni, għatem ħafna gruppi, eh, forsi hemm liġi tajbin iżda għatem diskriminazzjoni frigward tal-Roma, l-ugwaljanza bejn sessi u ħafna oħrajn. U l-aħħar Montenegro jiddiskrivi ruħu bħala stat ekoloġiku dan huwa dini ħaġa tajba. Iżda um, sissa għad għandhom il-montanji zbieħ, il-kosta sabiħa iżda memx mod kif tista' tistħarreġ eh, il-proċessi ambientali u valutazzjoni ambientali. Il-kampanja sabiħa tinsaf perikolu li uh, eh, eh, tiġi dis, um, distrutta nittama li jagħmlu xi ħaġa dwar dan fir-rigward taż-żoni ekoloġiċi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa mela l-kelliema l-oħrajn issa jekk jogħġbok sommu mal leħin li għandkom sur xoflin għal minuta u nofs jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sur President, Ministru, Kommissarju. Jiena naqbel ma dawk li illi għalu li Montenegro meċa l-qoddim sew lejn l-integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea minkejja l-pożizzjoni ħażina fil-bidu tiegħu. Kellu um, jiffaċċa l-kullas tal-komunizmu tal-istat u jimxi l-qoddim ukoll jibni sistema ġdida fuq il-rovini li kellu xi eh, sfortunatament hemm xi eh, punti mill-sistema antika li għad baqgħu ħajjin għandhom elit żgħir illi ah, huma impenjati lejn futur fil-ġejjin eh, fil-Unjoni Ewropea mhux mas-Serbja. Il-problemi huma li huma dawk użwali. Il-korruzzjoni, il-kriminalità, l-amministrazzjoni ta' ġustizzja um, il-funzjoni pubblika li mhix um, effiċenti. Iżda is-sistemi legali, ekonomiċi u soċjali se, se jkollhom bżonn ta' sforz enormi mill-mexxejja mil biex jikorreġuhom u se jkollhom jiffaċċaw ir-reżistenza passivi u attivi wkoll. Um, Kull pajjiż komunista kellhom jiffaċċaw dan il-diffikultajiet mela il-problema biex il-poplu kollu jiffaċċa u jrid li isħobija fl-Unjoni Ewropea. Din hija l-fattur li żiet importanti fir rigward ta' sħobija tal-Unjoni Ewropea fil-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Il-Sinjur Frasikova fl-Innova għal-minuta u nofsi kjoġbok. Grazzi ħafna um, Sur President, Komissarju, kollegi, progress fil- integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea hija fattur signifikanti għal għal Montenegro jgħet kontribixi għal l-izvilup um, waslu għal stabilità fil-ekonomija tiegħu u anki fil-rigward tal-twetti ta' kriterja stabiliti fil-summit tal-Unjoni tal-Copenhagen u anki tal-laqa tal-Konsil għatem xi żvilupp li jrid isir speċjalment fil-ġudikatura u anke fil-ġrieda kontra l-korruzzjoni u kontra l-kriminalità organizzata u um, għamixti li dana jimxi u kol fil tal-amministrazzjoni pubblika u fit-tisħiħ tal-parlament eh, wieħed irid jisħaq fuq il-libertà tal-istampa u tal-kelma. tal istampa u tal kelma il-soċjetà ċivili għandha tiġi żgurata u m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni speċjalment fir-rigward tal-minoranzi u r-Roma. Ir-relazzjoni tal-viġinanza hija waħda mill-rekwiżiti fir-rigward tal-integrazzjoni. Montenegro mhix għal qudiem ħafna biex iwettaq il-kriterja u biex jiġi inkluż fil-27 pajis, eh, ma' 27 pajis fl-Unjoni Ewropea għanna jina nemmen li se jkonna suċċess ehm, f'dan lan li l-Montenegro jitħol fl-Unjoni Ewropea. Is-Sir Kukan jek jogħġbok. għal ta' nofs, grazzi. Signora President, Komissarju, kollegi L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjaw u nfaħħar u ngħid prosit lir rapporter Sir Tannock, għal rapport eċċellenti u għal preparament eċċellenti uh, fil-gwar ta' riżoluzzjoni rispettiva Montenegro mex l qoddim għal progress fil-proċess tal-integrazzjoni l-pajis kellu rwol kostruttiv fiż-żamma tal-istabilità miex tajjeb ġi ikkonfermat is-sena l-oħra u rajna dan eh, peress li inata l-istatus ta' kandidatura jiena nittama li l-kriterja għal ftuħ ta' sħubija jiġu mwettqa dal-waqt biex bekk inkunu nistgħu nibdew il-negozjati. Sa dak il-punt il-gvern ta' Montenegro jrid jiffoka fuq il-progress f'xi oqsma ewlenin li ġew markati biċ natikom il-punti ewlenin hawnhekk l-istat ta' dritt, il ġlita kontra korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, il-leġislazzjoni dwar l-elezzjonijiet, il-rwol supervizorju fil-gwad tal-gvern tal-parlament u l rwol tas sovjetà ċivili fil-gvern. Ir-riforma ta' ġustizzja it-tisħiħ tal-indipendenza tal-ġudikatura u l-prosekuzzjoni, l-korruzzjoni illi jettwaqqa l-istituzzjonijiet tal-istatu u l-iżvilupp ekonomiku soċjali u l-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika fl-aħħar jiena kuntent li qed nara li l-Montenegro miexi l qudiem fl-integrazzjoni, fil-proċess ta' integrazzjoni u għalhekk jiena nittama illi il-Konsil jiftaħ negozjati ma' dan il-pajis kemm jista' jkun malajr. Grazzi. Eh, grazie President. Taler għal minuta. Signora Kommissarju Sorfula, nirringrazzja l-Sortanok għal ksib enormi firgwad ta' rezoluzzjoni tal-firgwad tal-Montenegro. Montenegro ta' Tama sħiħa l-integrazzjoni fil-Balkani, fl-Unjoni Ewropea. Il-pajis manduxi diffikultajiet gbar li jett eh, ix biex issir membru il-ġirien, il-pajzi ġirien fil-fatt huma kandidati u koll. Se jisibu f'Montenegro eżempju tajjeb. Għanna nappoġġaw il-gvern ta' Sur Lukxix, għanna u koll peron enfasizzaw l-gvern ta' Montenegro li jridu jikkooperaw ma' soċjetà ċivili il-medja eh, eh, mhix xi għadu tagħhom iżda dana se jgħinuhom biex jitlu jissieħbu kemm jista' jkun. Malajr Montenegro għandhom eh, għanja li jgħidu li huma pajjiż ehm, onest u nasab li għandhom juru dan l-Europa kollha grazzi. Rola l-onorevole Badescu. Grazzi tassew, is-sanati l-kelma l-Sinjora Bażesku għal-minuta u nofs. Grazzi tas sessjon President, l-istabilità fil-Balkani tal-Punent f'dan ir-reġjun ser ikun msaħħa jekk il-Kummissjoni Ewropea tikkonsidra il-Montenegro bħala pajjiż kandidat. Fl-istess waqt nixtieq nisħaq il-fatt li l-kriterji ta' Copenhagen irridu jiġu rispettati. Jekk Montenegro ser jissieħab fil- l-Unjoni Ewropea minkejja ħafna progress li sar l-awtoritajiet ta' Montenegro għadhom xorta waħda jridu jagħmlu riformi f'ċertu setturi vitali, pereżempju il-Kummissjoni saħqet fuq il-fatt li il-problema tal-korruzzjoni marret lar li hemm irregolaritajiet fit-taxxa u għalhekk fuq dawn il-linji importanti li noħolqu istituzzjonali strutturi istituzzjonali biex wieħed jiġġiela tal dawn il-kwistjonijiet Unbat meta niġu għal-drittijiet tal-minitorijiet, speċjalment dawk tar-Roma, dawn mhux infasla b'mod ċara fliġi issa. Umbat meta nitkellmu dwar diskrizzjoni ċara dwar id-drittijiet ta' dawn il-minitorijiet fil-Kostituzzjoni, il-ħolqien ta' din il-liġi fil-Kostituzzjoni twassal messaġġ tajb ħafna fl-Unjoni Ewropea. Il-Montenegro trid tappromuovi movimenti ekoloġiċi wieħed mill-prinċipji ewliena tal-Unjoni Ewropea li nipproteġu l-ambjent. Ġifri importanti ħafna li nisħu dwar l-influss qawwi tat-turizmu li jista' jkollu effett negattiv fil-Montenegro u għalek dan jista idajef il-negozjati ta' Montenegro ma' l-Unjoni Ewropea. Dan però dinna dawn negozjati u Montenegro enet biex ikun hemm aktar bilanċ fil-Balkani tal-Ponent. Grazzi tassew issa s-sur ta' Baġadi għal erba' minuti. Grazzi tassew segretarju tal-Istat, kummissarju, Fuller. Jina ma partikolari verament kontent li il-presidenza Ungeriza ikkonsidra titkabbir lejn il-Balkani tal-Punent pala priorita fuq l-agenda u nittamaw li l-Presidenza ser tagħmel dak kollu li tista' biex tassikura li n-negozjati jibdew mill-aktar fis. Il-kollegi tajja diġa għamlu referenza li l adeżjoni ta' pajjiż fil-Balkani tal-Punent, il-ġlida kontra l-korruzzjoni hija kwistjoni ferm importanti, però l-kwistjoni prinċipali hi li huma relazzjonijiet mal-ġirin ta' Montenegro u jiena naħseb li hawnhekk Montenegro kienet eżemplari speċjalment fil-imġiba tagħha mal-Kroazja fejn ftejn ta' kooperazzjoni ġi firmatu b'mod partikolari wkoll it-trattament ta' minoritajiet. Il-Montenegro assikura li il-minoritajiet jinataw drittijiet tajbin. Pero mbagħad hemm problem b'dak li għandu xieqsam mal-kwistjoni elettorali, per din hija xi ħaġa li tista' tiġi solvuta wkoll u tiġi indirizzata. Tajjeb wisma li tista' nisdew bil-proċedura tal kedġej tajt il-President għandi seba' kellima fuq il-lista ħaniprofa nagħti l-kelma lil kulħadd, pero minuta biss kull wieħed għal kif taqbes il-minuta jien naqtalkom il-mikrofonu. Mela nagħti l-kelma sur Kasalowski. Grazzi tas Sur President. Jiena nixtieq nibda billi nifraħ Montenegro tal-li kisbet l-istatus ta' pajis kandidat. Id-dialogu politiku ma' dan il-pajis fiħdan l-istituzzjoniet tal-Unjoni Ewropea laħqu stat, stat tajb ħafna. U nistaw najdu li din saret bħeffa l-Montenegro rrit rida politika u naħseb li nistaw narraw riformi importanti li jtisseħu fil-pajis. Pro kif tistaw taraw fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, iż-żida fil-qat etturi turi qabża bejn il-ħiliet disponibbli u il-ħiliet neċessarji. Għalhekk il-Montenegro tittamel l-isforz kollu neċessarju sabiex tassikura li l-partijiet kollha tas-soċjetà ikolla ċans ta' inklużjoni soċjali u anke ħiliet sabiex bekk ikolla ċans anki fuq is-suq tax-xogħol. Grazzi tassew mill mela sanat nagħti l-kelma lis-sur Zemka. Grazzi tassew, naħseb li aħna nistgħu naraw b'mod ċar li l-Montenegro issa jinsab situazzjoni fejn tfisser li u aktar kapaċi li jaħdem lejn integrazzjoni Ewropea. Pero nixtiew kon iġbet l-attenzjoni għal fatt li hemm żewġ aspetti Żewġ aspetti komplementari li għennet tridu nħarsu il-kwistjonijiet Ewropej u dan juri li l-Unjoni Ewropea u l-valuri u l-prinċipji marbuta mal-modell Ewropew għadu japplika, għadu ħaj u attiv l-Europa. U dan huwa mo partikolari rilevanti meta nħarsu il-Balkani li għaliex nistgħu nħarsu wkoll il-pajjiżi oħra fil-Balkani u nikkonsidraw naraw il-mod kif għandhom jivolvu, jimxu. Però qed naraw li kwistjoni diffiċli, però hija waħda fattibbli. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi lill-Kummissarju Fule hija waħda qasira. X'inhi s-sitwazzjoni jew iż-żmien biex ikun biex il-Montenegro tissieħ fl-Unjoni Ewropea? Grazzi tassew sassur Tokish għal minuta. Grazzi tassew. Pala ċittadin ta' Rumanija ħna nemnu fil-benefiċi ta' soċjetà multietnika prosperuża koeżistenza paċifika bejn il-nazzjonijiet u għalhekk nilqa l-isforzi ta' Montenegro biex iżżomm konformità mal-kriterji ta' Copenhagen marbuta mal-istabilità ta' istituzzjonijiet li jiggarantixxu d-demokrazija u twieġeb ukoll għall standards Ewropew internazzjonali. Il-Montenegro hija demokrazija parlamentari bbażata fuq għaffas leġislativ kostituzzjonali fejn istat ta' drittijiet tal-bniedem u rispett għal protezzjoni tal-minoritajiet. Madana kollu hemm nuqqasijiet fl-implementazzjoni tal leġizlazzjoni il-korrazzjoni għadha teżisti. Kriminalità organizzata tkompli tkun problema serja u hemm tħassib kbir rigward l-effiċenza tal-rati ġudizzjarji. Il-President taqta' il-mikrofoni tal-onorevoli. Jidher li kien hemm xi żbal jgħid l-onorevoli bil-mikrofonu. L-onorevoli ħeġġeġ il-Montenegro biex ikompli bil-karazzjoni tiegħu jissaħħaħ ir-relazzjoni bilaterali mal-pajjiżi ġirien. Grazzi. Grazie la parola allo. Grazie tassew nagħti il-kelma lis-Sinjura Neveda Lova għal-minuta. Grazie tassew, Signora President. Is il-Kummissarju li juri impenn lejn l-impenn tal-Montenegro. U l-aħjar mod kif din tista' tirsaq rib il-sħobija tal-Unjoni Ewropea. Dinja importanti ħafna din is is-sħobija anke għal pajjiż reġjonali l-oħra, l-progress li sar ġie apprezzat ukoll mill-ġnus maquda skont il-UNDP, dan ir-rapport tal-UNDP, il-Montenegro ser tkun tista' tkun iżom konformi mal-lanijiet ta' żvilupp tal-millenju sal-2015. Il-Prim Ministru kol meta żar Brussel għal il-prioritajt prinċipali fl-Unjoni Ewropea u f'NATO ser ikunu importanti ħafna dan huma miri importanti ħafna. U aħna nappoġġaw l-anjuna kollha li tingħata lill-Montenegro mill-Unjoni Europea. Grazzi. Grazie la parola. Grazie tassew. is signora Balt Is-Sur Baltassar, grazzi tassew, eżis kollegi. Meta nqisu riżultati tajbin ħafna li ntlaħqu għall integrazzjoni Ewropea, xorta waħda dom xorta jitfaċċaw ċertu lakuni kwistjonijiet bażiċi biex ikun hemm żvilupp demokratiku u anki jkun hemm stat ta' dritt. Minkejja l-iżviluppi u l-progressi li kisbu permezz ta' riformi ta' leġiżlazzjoni għal dak li ju l-dritt penali, l liġi penali, xorta wahda għadhom jider li hemm minn sostantiv qed nagħmel referenza ma' partikolari għal l-urġenza biex wieħed jiggarantixxi responsabilta' u l-effiċenza tal-maġistratura kif ukoll it-trasparenza barra mill minn rati rrid ikun hemm ukoll trasparenza u ma jkunx hemm intħil. Irrid ikun hemm riformi sostanzjali għal ħatra tal-imħalfin u tal-prokuraturi sabiex dawn dawn għandhom jisiru f'dan il-parlamentu fil-gvern. U fl-aħħar net nixtieq ngħid li għanda tinata u assistenza legali bxejn blaħlas. Issa nati l-kelma l-onorevoli kredu. Il-Montenegro saret pajis kandidat u dan huwa riżultat tal-kisbit li għamlet. Dinja xi ħaġa li hija pożittiva ħafna l-Unjoni Ewropea u għall-Balkani tal-Ponent. Montenegro bdiet f'tri li nittamaw ser tkun triq faċli. Pero naħseb li aħna nistaw naħsdu esperjenzi minn dak li rajna fil-passat u nitalmu minnhom. Naħseb li huma ferm importanti li Montenegro tibda bin-negozjati tagħha. U aħna neħtiġu kol nassikuraw kif aħna nistaw najnu lil din il-parti fid-dinja biex tintegra anki fiħdan il-reġjun stess, jintegraw il-pajizi fil-reġjun. Għatem numru li għadhom, ta' kwistjoniet li għadhom pendenti, pero naħseb li fuq livell ġenerali nistaw najdu li għanna bżon modernizzazzjoni, naħseb li għanna natuhom l-appoċ kollu li għandhom bżon. Issa, l-aħħar kellim is l-Onorevoli Milser. Signor President, bil liberizzazzjoni tal-viza għal Serbia u Montenegro u l-Macedonia, u mistenni li t-turisti u n-negozjanti ser ikunu jistaw jużaw il-faċilitajiet mod aħjar, però fil-fatt kienem hemm ħafna nis li qegħdin jaħarbu mill-faqar bħal refuġjati u hekk importanti li ngħidu li il-viża tal ta' turisti miex involuta miex bħal viża ta' turizmu jew biex met jikseb xogħol. Hemmhekk kien hemm ħafna nies li qegħdin jispeċjalizzaw għal tluq speċjalizzat lejn l-Unjoni Ewropea jrid ikollna wkoll e, sistema ta' allarm bikri meta jiġu għal influss qawwi ta' nies fil-pajjiż. Fil-pajjiż Ewropew rridu naraw li n-nies ikollhom ħajjithom garantita fil-pajjiż ta' Montenegro, però mhux mux tajjeb li n-nies jħarbu minn pajjiż biex jigwadanjaw mis sistema soċjali ta' pajjiż ieħor wieħed irid jiġġieled il-ġlida tal-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, allura rridu nittamaw u nħarsu u dimu nagħtuhom lajnuna kollha disponibbli. Grazie, ora la parola al commissario Fjule. Grazie tassew, sanat il-kema l-Sur Fule. Onorevoli, Id-diskussjoni tagħna tipprova turi li produttiva u tikkonferma mill-ġdid il-passi li jmiss neċessari għal fatt li Montenegro titikseb għanijiet oħra, miri oħra biex tisef eh, l-Unjoni Ewropea. Fil-labbossa rezoluzzjoni id-diskutejna hawnhekk u anki fil-opinjoni tal-Kummissjoni ġimgħa li għaddiet, rajna li Montenegro kiseb ħafna, però xorta waħda għad għandha x-xogħol x'tagħmel. Issa dan il-pajjiż daħal fi stadju importanti Riżultati tangibli huma neċessarji sabiex bekk il-Montenegro tkun tista' tgħaddi għall-istadju li jmiss ta' integrazzjoni Ewropea. Il-momentum li nħoloq bl-status ta' kandida ta' pajis kandidat mandu jintilef. Riformi għandhom jiġu segwiti b'determinazzjoni. L-anijiet huma magħrufa jiddependi minn Montenegro biex tilħaq il-prioritajiet rekwiziti u tiħu impen u la darba tkun l-estat tiħu impen biex ikolla eh, tinvolvi ruħa fil-proċess ta' negozjati it-triq ta' Montenegro lejn sħubija fl-Unjoni Ewropej, dependi ħafna mill-kisbit li tagħmel u dan għandu jispjega l-eżitazzjonijiet biex nispjegaw il-kalendarju ta' l-tkabbir kif ħafna minnkom talbuni, però aħna pożittivi li ħajkomplu natu l-appoċ tagħna, però qed naraw ukoll determinazzjoni fost in-nies u nistgħu ngħidu li Montenegro tista' tagħmel eh, passi l qudiem kbar f'dak li għandu x'jaqsam masħubija ta' l-Unjoni ta' Montenegro fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ta' sessur kummissarju nagħti l-kelma issa lill segretarju tal-Istat is-Sinjura Gori. Grazzi tassew, sur President, Kummissarju, Membri Onorevoli. L-ewwel qabel kollox nixtieq Nirringrazzjak għal dan l-iskambju tant interessanti t-opinjonijiet. Iħħġa tajba ħafna li naraw il-Parlament Ewropew għadu għet jahdem bisħieħ biex jassikura li il-Montenegro xi darba tkun tista' tissieħ mal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħidilkom ukoll li il-tħassib u anki ix-xogħol il-miri li intom semmejtu dan kollu għandu x'jaqsam ma' affarijiet li nsabu mniżla fuq l-aġenda, l-aġenda tal-istituzzjoni ta' Ewropej meta niġu għall-integrazzjoni ta' Montenegro. U aħna rridu nitrattaw, nindirizzaw dawn it-tħassib kollha li intom semmejtu kemm il-kwistjoni u kol ser jiġri jekk jinqabes il-żmien, ġri minn meta Montenegro inatat l-istatus ta' pajis kandidat u l-moment meta negozjati ta' adeżjoni jibdew. Pero l-Kommissjoni diġa trattat dan, dan il-punt u jina u kol semmejtu il-Kommissjoni faslet ċertu kondizjoniet li Montenegro għandha iżom magħhom. ċertu hemm seba' kondizjoniet partikolari, per eżempju l-istat ta' dritt, il-ġida kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. U dawn huma numru ta' kondizjonijiet u l-Kummissjoni ser tevalwa il-progress li jkun sar f'dawn l-oqsma. U mbagħad wara dan matul is-sena ser tittieħed deċiżjoni għal jekk aħna nistgħux niftħu il negozjati għasħubija għal darbar nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu, naħseb li dan id-dibattitu wera li l-Parlament Ewropew ta' bilħaq lest li jibat messaġġ pozittif li l-Balkani tal-Punent sinjali juri li it-kabbir fiħdan l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li hija qiegħda tkompli huwa proċess awtentiku U dan ifisser li l-Unjoni Ewropea meta niġu għal pajjiżi kollha ta' dan ir-reġjun ser qed iżomm din il-possibilità miftuħa għal dawn il-pajzi li xi darba jkunu jistgħu jissibu meta jilħu ċertu kundizzjonijiet. Jiġifieri għal Montenegro nistgħu niftħu il-negozjati għal Serbja tfisser li l-Kummissjoni sa tavalwa is-sitwazzjoni preżenti. U għal Kroazja dan ifisser li il-Kroatja titqammel aktar xogħol sew u tħejruha kemm jista' jkun tajjeb sabiex in-negozjati jkun jistgħu jintemmu forsi anki waqt il-Presidenza Ungeriża lek dan il-mod aħna ser nkunu f'sitwazzjoni fejn aħna bħala Unjoni Ewropea nkunu nistgħu ngħidu lill-ġirien tagħna li jistgħu jissieħbu la darba ikunu kisbu Eh, il-kondizjonijiet biex jissibu fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq ninformakom li rċevejt proposta għal mozzjoni ta' rezoluzzjoni biex nalqu dan id-dibattitu sa dan id-dibattitu magħluq u il-votazzjoni sessir għadha fil-daxin nofs.